u ħabba s-seduta tal-bira ma kienem lebda oġġezzjoni fil-24 sija għalek skont regola 105 paragraf 6 rekomandazzjoni għaddit. U din se tiġi publikata ma' dokumenti ta' għada l-4 Deċembru l-2014. Nixtieq ukoll ngħidilkom li skont l regola